diġew ġew mqasma, hemm xi kummenti x'tagħmlu fuq dawn minuti le, mela nistgħu ngħidu li huma approvati. Il-punt li miss fil-aġenda eh, huwa dibattitu konġunt fuq ir-rifarma tal-politika komuni